Tartu namlu nagħmlu ftit wisq għax jekk le ovvjament eh, bil fortafol eh, tal-komissarji imma se jkunu l-Amerikani jew l-Indjani illi se jiddeċidu mill-futur tagħna. Grazzi ħafna, President Ska Kellen, għaddilek il-kelma. Eh, kandidati, illum Intkom tixtiequ tmexxu l-Unjoni Ewropea li bdiet bħala proġett ta' paċi, demokrazija, drittijiet tal-bniedem, proġett fantastiku u fejn inħarsu madwarna llum hemm eluf ta' nies qed jerqu fuq il-frontieri tagħna iktar minn ħames nisa jiġu maqtulin mill-partners tagħhom kuljum u l-Unjoni fejn xi wħud mill-istati membri warbu minn dawn il-valuri bażiċi ta' demokrazija stat ta' dritt u ta' libertà ħafna miċ-ċittadini Ewropej tant ġildu għalihom. Din hija l-Unjoni li qiegħda friskju illi tfalli fil-kriżi u eh, titlef il-futur għal ġenerazzjonijiet żagħżugħa, imma din hija Unjoni wkoll potenzjal kbir li tkun qed tmexxi i fil-protezzjoni tal-klima, il-post ta' innovazzjoni u ta' viżjonarji l-kontinent illi jiddefendi l-valuri u d drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa madwar id-dinja. U għalhekk illum insaqsi il-Kummissjoni l-ġdida int intkom se tkunu lesti illi eh, taqdu dmirkom se tkunu tistgħu tilqgħu l isfidi ambjentali, soċjali u demokratiċi li għandna bħala krisijiet fl-Ewropa tpalment u ovvjament dan jitlob minn għandkom kuraġġ, konvinzjoni u matul ismeħ aħna smajna li kont xuħut minnkom konvinti ma mhux kulħadd u laqas fuq suġġetti kollha bħal pereżempju l-Kummissjoni staħħoġ riżultati eh, programm ambizzjuż ta' protezzjoni tal-klima jekk m'hemmx irrieda biex tbidlu l politiki agrikoli eh, naf illi dan mhux jaħdem għax il-headlines favur l-ambjent mhumiex biżżejjed għandna bżonn kontenut aġenda ambizzjuża u mingħajr Eh, riforma fil-politika agrikola u dik tal-kummerċ, kull politika favur il-klima ma tasal nofs triq biss u m'għandniex il-ħin biex nagħmlu hekk. Mela, jgħab sitwazzjoni bla preċedent illi waħda mill kumpaniji l ikbar fl-IT eh, se jkun eh, kummissarju ta' l-IT inkluż is-suq diġitali u dan ukoll superviżjoni ta' fejn il-kumpanija eh, ta' qabel għandha rwol importanti u napprezzaw ħafna il passi li ħassu Breton biex jiminimizza l-konflitt ta' interess imma naħsbu li l-konflitt ta' interess jagħmel parti mill portafoll tiegħu u ma kellux vuċi imma naħsbu li hija problema kbira ħafna u s-suq diġitali eh, jitneħħam mill-portafol tiegħu bħala grupp tal-ħodar ma nistgħux naċċettaw dan it-tip ta' konflitt ta' interessi illi jiriskja r-reputazzjoni tagħna bħala istituzzjoni Ewropea. U għalhekk problema kbira wkoll sfatatament era mal-Kummissarju mill-Ungerija mm, mbawta bil-xoqqat sbieħ tas-Sur Orban. Kif xi ħadd irrappreżenta gvern li dejjem qed jimmina u qed jikser il-liġi Ewropea u l-valuri Ewropej kif ikonna persuna bħal din illi jgħid l-istati membri li jixtiequ jissibu fl-Unjoni Ewropea li għandhom bilfors isegwu l-istat ta' dritt u l-valuri Ewropej din hija xi ħaġa tassew ironika u ċinika u għalhekk nemmen illi l-ispirtu Ewropew nistgħu insibu fil-proċess ta' integrazzjoni l-idea li l-pajjiżi ħerqana illi jsibu fl-Unjoni Ewropea li jsiru parti mill-komunità tagħna mibnija fuq il-paċi, l-libertà u demokrazija. Din hija l-fjamma li qed taħraq fina lkoll fl-Ewropa u x'qed ngħidulhom dawn il-pajjiżi illi issa li jixtiequ jbidlu l-politika tagħhom anki l-isem tagħhom qed ngħidulhom li mhumiex importanti li ma jimpurtax mill-leħen tagħhom l-aspirazzjonijiet ma jgħoddux Naħseb żbaljajna biżżejjed għan il-qasam reċentement ma nżidux mal-problemi li għandna u mal-iżbalji li għamilna. President von der Leyen, we have raised those... Signora von der Leyen, dawn il-kwistjonijiet għajimnihom kemm il-darba, dan mhux xejn ġdid għalikom, iżda huwa għal din ir-raġuni mux għal din raġuni aħna m'aħniex lest li u nappoġawk, aħna rridu naħdmu miegħek biex insaħħu id-demokrazija Ewropea u drittijiet tal-bniedem biex nindirizzaw il-kriżi u e, tal-klima u li kollna aktar integrazzjoni. Nixtiequ li jintom tieħdu aktar azzjoni u aħna nkun aktar lest nikkoperaw magħkom, komplu naħdmu magħkom. Fina se ssibu msieħab kostruttiv. Itta żommu f'moħħkom ukoll illi aħna ser kom ukoll eh, fejn ikun hemm bżonn. Wasal il-waqt li nieħdu azzjoni, il-klima ma tistax tistenna, l-inugwaljanza soċjali ma tistax tistenna biex tiġi solvuta u nittamaw illi l-Kummissjoni tissorprendina. Eh, blazzjonijiet li tieħu, grazzi tassew u nawguralek. Per eh, Grazzi tassew, issa fissem l-ID l-Onorevoli Bardella. madam. Grazzi ħafna Sinjura van der Leyen. Matul il-kampanja il-xelluk u l-lemin taw l-impressjoni ma kinux qed jaqblu fuq il-viżjoni tagħhom l-Unjoni Ewropea, imma illum minħabba l-interessi tagħhom eżis kollegi se tkomplu u se eh, tagħmlu din elezzjoni tal-kulleġġ. Aħna rajna dan il-musical chairs, ħana jdulu hekk. U għalek il-Kummissjoni l-ewwel qabel kollox irġiel u nisa li għandhom bżonn jagħmlu parti mir regolamentazzjoni fejn Brussel biss għandha s-sigriet. Naraw kontinent emerġenzi, naraw l-interessi tal-popli, suppost intkom għamiltu riforma, rivedejtu eh, eh, għax eh, nafu illi se siru obsoleti ftehim eh, kummerċjali, kompetizzjoni zlejali, liberalizzazzjoni tas-settur pubbliku dawn huma kollha eh, ma xejn ħlief ħolm. U għalhekk meta naraw il-burokrazija u eh, affarijiet oħra bħal dawn. U għalhekk biex pereżempju jkun hemm kummissarji għal mod ta' ħajja Ewropew intkom ċedejtu biex intkom diġà qegħdin naraw illi għandna komissarju promozzjoni tal-immigrazzjoni. Din il kummissjoni se tagħmel xogħol sabiħ imma biss bħala pjan għal libertà tal-pajjiżi Ewropej. Il-Brexit l-opportunità għall kunsill biex jerġa' jirrevedi t trattati biex ikun hemm Unjoni iktar ġusta, iktar demokratika, Juncker, van der Leyen, musical chairs biss, għaxxejn ma nbidel. Onorevole Fitto, pre... Grazie tassew, onorevoli Fitto, jekk Grazie tassew, President il-pożizzjoni tagħna llum titlaq minn fatt, il-fatt li dibattitu l-diskors li smajna u mill-ħafna dikjarazzjonijiet li ħarġu f'dan id-dibattitu. Iżda, hemm xi ħaġa li qed tiġi injorata u qed tiġi imwarba il-ħidma tal-Kummissarju tal-Kummissjoni Juncker. Aħna fuq dan nixtiequ nesprimu ġudizzju negattiv għaliex din hija kummissjoni li fl-aħħar ħames snin ħadet azzjoni politika li kienet kajmana żejjed biex issib soluzzjonijiet u meta tassew nexxila ssibhom xorta waħda e, il-problemi kienu nbidlu sadattant. Għalhekk irridu aħna naħsbu fuq ir-raġunijiet politiċi għalfejn wasalna għal dan il-bieraħ kellna e, dokument minn Franza u l-Ġermanja li mmorru lura għal pjan preċedenti ġifiri dak li kellha l-Kummissjoni Juncker, dik il-Kummissjoni li tassa wasla tara riżultati negattivi fl-aħħar mill-aħħar. U hawnhekk rridu nżidu xi ħaġa oħra li hija importanti, id-differenzi illi eh, waslu għal diskussjonijiet politiċi f'dawn l-aħħar xhur bejn Franza u l-Ġermanja u fuq mhux affarijiet mhux fuq affarijiet irrelevanti għax li jkollok approċċ differenti li huwa alternattiv differenti minn dak tanna to mhux l-istess ħaġa f'dawn l-istituzzjonijiet, dawn l-oppożizzjoni tridu niċċarawhom. Aħna fuq dan nixtiequ fisem eh, irridu ċarezza mill-Kummissjoni. Il-diskors tal-President tal-Kummissjoni eh, huwa programm li ħarsejn il-futur li jipprova jsolvi l-ikbar problemi li jeżistu. Iżda, irridu nkunu wkoll realistiċi kif il-fond ta' tranzizzjoni ġusta il-suġġett tal- ġrida kontra l-emissjonijiet. Ma rridux nibdluħ f'diskors ta' estremizmu ambientalista, ejjem nipprovaw nkunu konkreti. Dissa fil-mija tal-emissjonijiet universali huma prodotti fl-Ewropa. 40% huma bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina. U aħna għalek, xet namlu mill-aspet industrijali, xinu għalan tagħna xin jgħet tagħna fil-posta xogħol, lażliet li jridu jsiru f'dan ir-rigward il-budget Ewropew ukoll fil-qafas tal-MFF irridu nagħmlu kollox il ftehim ekoloġiku, politika agrikoltura, politika kożjoni imma kif. Meta ser nindirizzaw din il-kwistjoni tal-budget? Bħalma għandna wkoll is-suġġett ta' dan eh, kif se ndaħlu sistemi li jikkastigaw ċertu pajjiżi kif għamel fil-passat dan il-Parlament b'artiklu 7 biex insibu tweġiba għal f'dawk il-pajjiżi li attivaw din il-proċedura għaliex f'dawk il-pajjiżi l-elettorat ta' tweġiba lill kummissjoni Ewropea. Fuq dawn il-punti hemm bżonn inġuċċrati l-affarijiet u għalhekk nixtieq insemmi wkoll is-suġġett tal-migrazzjoni malaj malajr inti semmejt l-avvenimenti drammatiċi ta' 37 ruħ li mietu fil track illi din hija xi ħaġa li tassew ġenna nirriflettu għaliex fil-21 ta' Novembru Metu. Eh, 67 ruħ fil-migrazzjoni, allura mela x'inhi l-istrateġija l-immigrazzjoni, x'inhi l-politika li nwedu ħafna riżorsi fil-budget biex inkunu nistgħu nżidu u nsaħħu l-pulizija tal frontier u nkella jkollna strateġija biex tassew eh, ikollna tweġiba konkreta u nsolvu l-problema minn fejn qed jitilqu l-immigranti u mhux fixin ikunu waslu dawn huma l-affarijiet li aħna nixtiequ instaqsu. Aħna għandna pożizzjoni differenti mhux ħanoqgħod nistaħba milli ngħid dan. Aħna eh, l-approċċ tagħna se jkun wieħed realista ser nevalwaw kull ħaġa li tress u kull ħaġa li tintqal u fuq dan ser nuru l-azzjoni tagħna u nagħtu l-kontribut tagħna fejn dan il-kontribut jista' itejjeb l-affarijiet biex anke noħorġu bi strateġija li hija eh, li hija aħjar. U aħna il-pożizzjoni tagħna għadha l-istess waħda, waħda ta' oppożizzjoni. Grazzi tassew l-Onorevoli Shirdevan. Jekk jogħġbok. Grazzi tassew, President, Signora von der Leyen. Hawnhekk għandna problema illum u fix-xhur ta' qabel li għaddew inti wet ħafna affarijiet investiment ta' triljun fi ftehim ekoloġiku fl-istess waqt qed nitkellmu dwar ħafna investiment għat trasformazzjoni diġitali eh, fis-soċjetà u fl-ekonomija. Iżda ma semmejtux l-affarijiet li huma kontradittorji. Kif ser timplementaw dan il-pjan jekk se żommu iktar mal-awsterità u tnaqqis fl-infiq? Il-programm politiku tiegħek mhux se jfalli jekk mhux se jkun hemm tmiem għall-awsterità u jekk mhux se jkun hemm iktar investiment. Sinjura von der Leyen, kapaċi jkollna Ewropa oħra. Hemm ovvjament perspettivi differenti fuq l-Ewropa li, li varjaw bejnietom. Bil-armi ma jkollokx il-libertà, bin-nuqqas ta' armi jkollok il-libertà, ma jistax jkollok ġustizzja soċjali bin-nuqqas ta' regolamentazzjoni, imma billi jkollok standards Ewropew li jipproteġġuk fuq il-post ta' xogħol u li jipproteġu dinjetà tiegħek. Il-protezzjoni ambjentali m'għandek bżonn ħafna wedid sbieħ imma politika ambizjuża li tillimita t-tisħin globali għal 1.5 gradi Celsius u li l-emissjonijiet jitnaqsu b'70% sal-2030 il-levitar ta' taxxa tal-kumpaniji multinazzjonali ma nistgħux inwaqfuha billi insegwu regoli tal-OECD dan irridu nagħmluh billi noħorġu b'regoli ta' tassazzjoni ċari u billi nwaqfu ir-rifuġi fiskali rridu nipproteġu wkoll id-dinjità tal-bniedem mhux billi eh, nagħlqu l-frontieri esterni tagħna iżda billi ikollna missjoni tal-tfittxija u salvataġġ. Aħna ta' xelluk fil-partit tal-Gwe nixtiequ li nkunu kreattivi u determina, eh, oppożizzjoni determinata għal din il-Kummissjoni, aħna fil-ħames snin li ġejjin kull ġurnata ser nħarsu il-politika tagħkom, ser nippruvaw nidraġukom għal ġid tal-ċittadini Ewropej biex insegwu eh, triq differenti għall-Ewropa. Grazzi ta' sew l-Onorevoli Begin, membru mhux affiljata, Kummissarju, kollegi, President. Elett tal-Ewropa għandha bżonn ta' tmexxija immedjatament diġà tlifna wisħin u ċittadini tagħna qegħdin jitolbuna tweġibiet li ma jistgħux jistennew iktar. Maħniex ser naħbu illi mhux it-tim tiegħek ma jikkonvinċunix kollha fis-smieħ rajna ħafna konflitt ta' interess, smajna ħafna jekk imma Issa aħna mill-Kummissjoni tiegħek irridu nistennew ħafna iva. Iva għal ritorn tal-immigranti, għal-riforma tal-patta stabilità, Iva għall-investimenti ekoloġiċi, Iva għal made in biex niproteġu l-kumpaniji tagħna. Inti flulju rċevejt l-fiduċja tagħna. Issa l-ċittadini tagħna però rridu reazzjoni ferma u konkreta hemm ħafna ħaddiema li jistgħu jitlu fil-post tax-xogħol tagħhom minħabba produzzjoni żejda tal-azzar tajjeb mela nużaw il-fond ta' tranzizzjoni ġusta anke għall-azzar. Apparti milli għall-karbonju, il-tibdil fil-klima qed jeqirdu l-Italja qed nirreaġixxu billi nemliminaw il-patt ta' stabilità il-fondi għall-kostruzzjoni eh, għal proġetti Eh, li għandu ċasnu ma l-ilma u aħna sar nevvalutaw kull eh, politika fil-mertu tagħha li vatana tal-lum, però mhux qed tagħtikom approvazzjoni għal kollox. Grazzi tassew l-Onorevoli Kaspari minuta u nof. Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin, Sie haben im Juli. Grazzi tassew, Kommissarju President. F'Lulju inti konvinġejtna bi programm ambizjuż bilanċjat u nixtiequ nawgurawlek. Illum 30 sena wara anke li waqa il-ħajt ta' Berlin qegħdin naraw li f'ċertu stati membri għad hemm ħafna korruzzjoni li stat ta' dritt qed jiġi minat. Il-ġurnalisti jibżaw għal ħajjithom u uħud anke tilfu ħajjithom. Napprezza li inti għat li nagħmlu dak kollu huwa possibbli sabiex fl-Unjoni u barra mill-Unjoni jkollna stat ta' dritt libertà u paċi tassew nawguralek f'dan il-proġett. Imbagħad hemm il-kwistjoni tas-sigurtà li stemmiet ukoll għal snin twal aħna ddependejna fuq l-Istati Uniti biex ikollna s-sigurtà. U sfortunatament dan m'għadux il-każ illum. Irridu naraw kif se niżguraw li jkollna sitwazzjoni fil-viċinat tagħna li tkun stabbli biex ma jkunx hemm gwerer ċivili li waslu sabiex eluf ta' persuni jħarbu minn pajjiżhom. Iridu nerfgħu r-responsabilità tagħna u inti dan eh, għamiltu ċar ukoll u hemmhekk nappoġġjak ukoll. Imbagħad it-tibdil fil-klima jiena eh, napprezza li għandna bżonn dan il-ftehim ekoloġiku ġdid. Ma jistax ikollna ma nistgħux niffokaw biss fuq l-aspetti ambjentali, però il-persuni fil-unions, l-assoċjazzjonijiet, huma nkwetati anke pereżempju fuq kif se jipproduċu l-ikel. Iridu namlu għat nieħdu azzjoni li hija sostenibbli. Iridu naħsbu fl-aspetti kollha ta' sostenibilità, ma nistgħux inbeżdaw in-nies, iridu ngħidu b'fiduċja liċ ċittadini tagħna b'konfidenza li għandna pjan ċar, għandna pjan ċar għall-futur u nixtieq li jkollna kummissjoni miftuħa konfidenti u eh, li tkun onesta fil-snin li ġejjin. Grazzi tassew għal minuta u nofs l-onorevoli Bonafè. Grazzi tassew, Sinjura President, President von der Leyen, Kummissarju, kollegi, bil-vot tal-lum qed nibdew triq ġdida. L-azzjonijiet li qed li ser tieħu inti irridu naraw li minn għada jibdew jisiru reali sabiex intebu l-ħajta ċittadini tagħna. U aħna se nwedduk li se nkunu lejali, iżda se nkunu eżiġenti biex tassew inti tatwa l-programm tiegħek mhux se naħfru xejn, anzi se nkomplu nżidu l-ambizzjoni fl-elezz l-aħħar elezzjonijiet Ewropej minkejja r riħ eh, nazzjonalista, il-ċittadini xorta wraw li għandhom fiduċja f'dan il-proġett, issa ma rridux niddiżappuntawhom. U għalhekk nixtieq nikkwota l xaħat li nemmen fl-laqda tal-Ewropa li jew naqdu l-Ewropa jew nitilfu kollox. Inti semmejt bosta sfidi nixtieq nifoka fuq is-sostenibilità, l-inklusività u ġustizzja soċjali. Irridu għalhekk naħdmu b'direzzjoni ċara u li kollna inklużjoni soċjali ġusta u sostenibbli ambjentalment biex inkollna anke kompetittività ekonomika noħolqu postijiet ta' xogħol ta' kwalità u nissalvagwardjaw il-pjaneta u ma nħallu l ħatja jaqalura biex nagħmlu dan irridu nistabbilixxu ġdid ta' governanza ekonomika li tħares lejn it-tkabbir mhux biss tħares lejn kriterju parametri imma tħares lejn is-sostenibilità u ġustizzja soċjali anke mill sensru Ewropew biex notwaw dan il-programm hemm bżonn ta' baġit xieraq. Mingħajr riżorsi se nibqgħu biss b'ħafna idejat sbieħ. Għalhekk President il-grupp ta' Soċjalisti les li jagħmel l-irwol tiegħu aħna ser naħdmu fuq kull ħaġa mingħajr qiegħda u nurukom ġurnata war oħra li anke l ċittadin li aħna nirrappreżentaw lill l-Unjoni Ewropea hija l-aħjar garanzija għal futur ta' kulħadd. Grazzi. Thank you, Monsieur Journey. Grazzi, l'onorevole onorevoli Sejourné. Merci, Madame la Présidente. Grazzi ħafna, Signora President. Signora President, aħna diġa għamilna skambju u intkom għandkom il-maġġoranza anke f'dan l-emiċiklu ċejta smieħ, għana kellna smieħ ma' kull wieħed u waħda mill- Eh, komissarju, inti intqajt mal-gruppi, kien hemm ħafna skambji, jiena ma nista' noqgħod nagħmel mistoqsijiet addizzjonali, imma kumment minn tiegħi biss. Bħal kulħadd hawnhekk nafu li qegħdin f'mument kruċjali tal-Unjoni Ewropea fost dawk li jaħsbu dan l-emiċiklu mhuwiex għal dejjem ta' dejjem għandna bżonn nieħdu kura tal-Unjoni Ewropea tal-istituzzjonijiet tagħna li qed nixtiequ nżommu dan il-modell tagħna u l-binja Ewropea. Naħseb ukoll li l-Kummissjoni tagħna u l kummissarju Futur tagħna huma frott dan il-proċess demokratiku, dan il-proċess demokratiku illi eh, jagħmel dawn in-nisa u irġiel eh, politiċi mhux kapijiet ta' direzzjoni biss aħna għandna bżonn l-inkarnazzjoni pubblika u jiena nindirizza lilkom anki fil-medja nazzjonali, anki wkoll fil-kuntatt maċ ċittadini bħala tweġiba għal dak il l-Ewropej jistennew mill-elezzjonijiet Ewropej u dak li għadnilhom matul l-elezzjonijiet Ewropej għandna bżonn l-Ewropa toħroġ bir-riżultati li taħdem fuq dawn il-prioritajiet. Jiena l-aħħar darba wkoll matul l-ewwel investitura tiegħek jiena diġà għattilkom ma nistax nifhem il-pożizzjoni tal-grupp tal-ħodor fuq din il-Komissjoni. Għandna kummissjoni l-iktar progressiva, l-iktar favur l-ambjent. Bla preċedent, u għalhekk ma nistax nifhem kif qed ifittxu argument ma nafx. Imma grazzi ħafna jekk jew hekk tad-diskussjoni, tad-dibattitu dawn il-prijoritajiet u aħna se nivvotaw ovvjament favur din il-Kommissjoni. Grazzi. Colleagues, before I... Eżis kollegi, qabel ma nagħti il-mikrofonu lil kollega li jmiss, nixtieq għandukom li qed nipprova nkun flessibbli imma diġa hemm tnax-il talba għal eh, taħt il-catch dija u nixtieq indaħħal kemm jista' jkun minnhom. Għalhekk nitlobkom iżommu mal-ħin, mhux qed ngħidlek qabel titkellem inti Sur Smith, imma nixtieqek tagħti l-eżempju jekk jogħġbok. Iva, jiena nipprova nżomm fil-qosor imma li ngħid ikun ifisser xi ħaġa. Grazzi ta' sewa tajba kollegi nħu gost li jeta' hawnhekk illum. Eh, L-SMP, il-Partit Skoċċiż se jkun qed jappoġġa l-Kummissarju l-Kummissjoni u anke fil kontesta ta' Brexit. Kollegi ngħidilkom illi d-dinja eh, Eh, tider differenti meta inti tħoss li pajjiżek huwa meddet li tneħħam mill-Unjoni Ewropea kontra r-rida tiegħek, ma tħarriġ biss lejn id dettali ma hemm bżonn ta' dinamiżmu ġdid fl-Ewropa. Il-Kommissjoni eh, dejjem deret waħda skaduta li hija ma tiħux azzjoni eh, moderna wkoll u nittama li dan jinbidel. U fl aħħar diskors li għamilt għaliex issa se nkun qiegħda eh, qed nipparteċipa fl-elezzjoni għal Sterling u jekk nitla se noħroġ minn dan il-kamra, nixtieq infakkarkom Intom ġenerazzjoni xortilkom tajba, apprezzaw l-Ewropa, din hija kisba importanti ħafna li bid-dufijiet kollha tagħha tinsew xi proġett importanti intom parti minnu mhuwiex perfett imma qatt toħduh bħala ovvju, talmu mill-esperjenzi tagħna li l-affarijiet ċerta jistgħu jiġu mreġġajn lura. U li noħorġu mill-Unjoni Ewropea kontra tagħna aħna ser nerġgħu niġu lura, żgur nista' naċċertakom. Minute, Grazzi issa l-Onorevoli Borgia. Iva, din dawn l isfidi biex jintrebħu hemm bżonn li jkunu hemm bżonn ta' kredibilità. Senjura von der Leyen inti ddikjarajt li trid iżżid bi 30% l-infiq għal politika barranija iżda mhux biżejjed li tarmu l-flus tal-kontribwenti tat-taxxa tagħna biex tiġġustifika l- il-pozizjonali ta' Stat membri differenti. Hemm bżonn li ngħinu l-Fiġi u l-Barbados pereżempju, President Timmermans irid Ewropa li tmex li taħdem fuq il-klima jekk il-pajjiżi terzi ma jagħmlux l-irwol tagħhom ma jirfawx responsabilità tagħhom għaċ-ċittadin u l-impriżi tagħhom Eh, mela xinu l-punt? Anke il-budget nazjonali hemm bżonn li jiġu użati iktar parametri mill-Kummissjoni sabiex jaraw jekk gvern li jiġi elett demokratikament jekk jinżil xtajjeb jew le. Nikkonkludi b'xi ħaġa eh, oħra. Kif tistgħu tgħidu li intom kummissjoni inklusiva jekk intom Eh, qed teskludu persuni anke li jixtiequ eh, iħarsu lejn ċertu aspetti oħra li intom ukoll eh, qed tinjoraw. Nawguralek ħajkulkom bżonn ħafna xorti tajba. L-Onorevoli Zile, grazzi tassew, Sinjura President. Naħseb illi irnexxilkom issibu bilanċ tajjeb situazzjoni li hija pjuttost diffiċli il-pożizzjonijiet fil-Kummissjoni tqasmu tajjeb ħafna u kienet biċċa xogħol diffiċli. Iżda se jkollok bżonn l-appoġġ tal-membri tal-grupp tal-ECR u dan tista' tagħmlu anke fil-futur jekk il politiki ambjentali ma jimminawx il-kompetittività tagħna. U kif għal il kif intqal minn President Baranti u kol dan l-aħħar, jekk intom sa timxu fissa direzzjoni se jkollna problemi jekk aħna sar neqirdu il-kooperazzjoni transatlantika u noħolqu e, rabtiet ma' pajjiżi fil-vant li qed jokkupaw ċertu pajjiżi Ewropej għax huma għażlu jmorru lejn il-ponent naħseb li din hija xi ħaġa wkoll perikoluża Eh, għalhekk nixtieq nafżakom biex tkunu kawti. Grazzi tassew l-Onorevoli Hazekamp. Grazzi tassew l-interessi tal-kumpaniji multinazzjonali imorru kontra l-interessi taċ ċittadini, tal-annimali u tan-natura u dan nistgħu naraw fit-tranzizzjoni tal-enerġija u qed naraw ukoll problema bil-GMOs, agrikultura u l-kontaminazzjoni. Għalhekk importanti ħafna li l-Kummissarji Ewropej ikunu indipendenti. Kif huwa kif jista' jkun possibbli illi dawk li għandhom interessi finanzjarji fil-kumpaniji multinazzjonali bħal Monsanto pereżempju, kif dawn jistgħu jkunu involuti il-politika Ewropea m'għandix titħalla f'idejhom għandna imbagħad ukoll il-Kummissarju Timmermans għall-Klima illi mhux qed jaċċetta l-fatt li hemm bżonn issir xi ħaġa fl-industrija tal-bejjem ukoll għalkemm din hija xi ħaġa ovvja li tissir xi ħaġa biex nipproteġu l-ambjent. L-ambizzjoni tal-Kummissjoni mhijiex biżżejjed biex insolvu l problema tal-biodiversità fi kriżi tal-klima u għalhekk ma tantx għandna fiduċja f'din il-Kummissjoni. Grazzi. For one minute, Mr. Mela minuta, Sur Sinċiċ. Grazzi Kummissarju. Inti prezentajt il-Kommissjoni tiegħek, il-Kummissarji varji, il-portafolji varji u inti trid ikollok kommissjoni eċċellenti. Aħna għandna mistoqsija għalik. Illa li xil-Kroazja natat dan il-portafoll partikolari għax l-istabiliment Kroat tilfet miljun ċittadin mill pajjiżu minn mindu tħanna fil unjoni Ewropea katastrofija għal dawn in-nies. Wieħed minn kull erba' studenti tagħna qed jitlaq minn pajjiżna u bekk naħseb li ma jagħmilx sens din persuna ma jaf eh, pratikament xejn dwar il-tibdil demografiċi iżda dan din persuna daħlet fil-post biex jħossib demografija fl-Unjoni Ewropea. Di dan huwa dan aħna dan huwa premju biex tilef daqshekk ċittadini fil-Kroazja. Jekk inkomplu f'din direzzjoni, konna biss il-politiċi li jibqgħu fil-pajjiż u persuni li qegħdin fuq il-pensjoni jekk l-Awstrija tiftaħ il-, il bibin tagħha iżjed persuni se jitilqu mill-Kroazja. Issa l-Onorevoli li jmiss. L-Onorevoli Ħaliki, Signora President, fissem il-delegazzjoni Pollakka fil-PPE iżda anki l maġġoranza tal-soċjetà Pollakka hija pro-demokratika u pro-Ewropea aħna tistennew b'tamit kbira għax xogħol effettiva tal-Kummissjoni Ewropea u tat-tim li inti prezentajt lilna veru illi ċittadini qed jinkwetaw fuq il-kwalità tal-ħajja fl-Ewropa u għalhekk il-politika tal-klima u l-protezzjoni ambjentali tant huma ewlenin. Importanti u anki il- jiena sibt li b'sodisfazzjoni kbira li fost il-prioritajt tagħkom għandkom il- Il-priorità għagġida fuq il-kanzer għanna bżon ta' edukazzjoni biex nimplementaw il-xol ekonomiku, għanna bżon ta' budget tajjeb irridu li dan ikun ikbar u mhux iżgħar, nixtiequ li jkollna xogħol ġdid, irridu nkunu nistgħu nifokaw fuq l-innovazzjoni fil-iżvilupp tal-ekonomija u anki fl-edukazzjoni. Kien hemm kwistjoni essenzjali li inti ripetutament semmejtu, il-Kummissjoni Ewropea hija l-gwardjana tal-trattati, d difiża tal-libertajiet, il-valuri tagħna u l-istat ta' dritt Dan huwa element fundamentali tal-komunità tagħna. Ħadd ma jista' jkun il-fuq mill-liġi. Il-gvernijiet huma kollha ugwali jekk jogħġobkom jibqgħu konsistenti fl-attivitajiet tagħkom biex il-komunità tagħna ma tkunx ipperikolata jew immajnata minn xi ħadd. Um, Nawguralek. L-Onorevli Staniċef, issa, għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Signor President eletta, um, ehm, Kummissarji. Illum se tiċċievu appoġġ iżjed wiesa' u konsolidata minn soċjalisti mill-grupp soċjalista milli rċevejt fil irċevejtu fil-Lulju. Tliet raġunijiet għal dan. L-ewwel nett inti ħadd impenji serji u għamilt impenji ehm, serji għal bidla progressiva fl-Unjoni Ewropea, bidla soċjali, ambjentali u ekonomika. l aġenda progressiva għall kummissjoni qiegħda fuq il-mejda u rridu nappoġġawha. Iżda aħna se nkunu viġilanti ħafna u se nkunu um, rigorużi uh, f'dawn l-ewwel net fuq l-MFF għax rridu riżorsi. Għandna tim qawwi ta' kummissarji li għandhom viżjoni, l-kompetenza u l-enerġija biex Jamlu dakollu, kollu. Il-Kummissjoni ma tistax tkun biss tal-PPE, ma tistax t bħal dan il-mod fejn il-PPE biss tiddomina l-politika hija taħlita u t iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx ma l-omx paċenzja, irridu jaraw rizultati riżultati fl-aħħar elezzjonijiet kien hemm um, rekord fil-parċipazzjoni iżda l-paċenzja ta' ċittadini fija limiti tagħha wkoll u bekk għandkom ikolkom suċċess mill-lum stess. Għandek bis għandkom biss ħames snin. Għal minuta u nofs Sinjura Voden issa. Mikrofon għal-kellim. Sorry. Ms. von Skużani, Signora von der Leyen, Komissarju Maħturin, ħadna żmien biex naslu hemm hawnhekk u kena ħafna kompromessi għal ħafna. Iżda wasal iż-żmien biex l-Ewropa tibda taħdem u tipproduċi leġislazzjoni ta' benefiċċju għall ħajjiet ta' ċittadini kollha. Signora von der Leyen, jiena nammira l-ambizzjoni tiegħek biex ikollok tim li tkun kwali fil-ġeneri mhumiex daqstant indaqs iżda qatt ma kien hemm rappreżentanza tan-nisa daqshekk fil-ħidmiet ta' fuq l-ola ħidmiet fl-Ewropa u jiena qed nistenna x-xogħol dan ix-xogħol fuq il- Um, fil-Kummissjoni għanna għandna biex niżguraw inqas rappresentanzi tal-minoranzi fl-istituzzjonijiet kollha fl-Ewropa. Jiena nibqa' diżappuntata iżda li m'hemmx kommissarju mir-Renju Unit foskom illum iżda l-gvern infantili tagħna għamlet ħsara kbira lill reputazzjoni tal- u kredibilità ta' pajjiżna iżda nafsikurakom li l-ftit eh, Ingliżi mir il ftit persuni mir-Renju Unit se nibqgħu naħdmu naħdmu u aħna appoġġajn nik bħala President tal-Kommissjoni, inti qed li se tieħu konsulenza fuq il-Brexit u jiena qed nistenna ħerqana għallaqas li se jkollna għanna sfidi kbar li qed jiffaċċaw l-Ewropa llum ġurnata. Sta ħafna raġunijiet tal-ottimizmu. Inti taj priorità bir-raġun lill-klima, lill immigrazzjoni u ħafna affarijiet oħrajn jiena qed nistenna li fajl wara fajl jasal qudiem dan il-Parlament għal skrutinju tagħna biex biex inħallu l-Ewropa f'pożizzjoni aħjar. L-ikbar xewqa tiegħi li jiena nibqa' hawnhekk f'ħames snin minn issa biex nara nara riżultati tax-xogħol li qed tagħmel minnu li se tibda llum fuq dan il-proġett ambizzjuż ħafna u għandkom tagħtuh valur kbir u tirrispettaw dan ix-xogħol. Grazzi. Għal minuta l-Onorevoli Del Bosque Caulfield. Id-demokrazija Ewropea hija għadha żgħira tfitfulita u l-istati membri u l-kummissarju jridu Eh, talbu l-gvernit biex ibatu l ħaddiema leali. Aħna għandna l polonja u l-Ungerija zal-artiklu 7 ġie invokat kontrihom għax minħabba ksur tal-valuri. L-Ungerija suppost tirrappreżenta l valuri Ewropej fil-pajjiżi ta' sħobija. Din hija provokazzjoni min-naħa tal-Komissjoni. Din il-Komissjoni Eh, kien hija impenjata lejn l-istat ta' drittu il-drittijiet tal-bniedem, intkom verament se tkunu tistgħu taġixxu fil-wiċċ tal-pressjoni tal-istati membri u fil-proċess gvernamentali inti se tappoġġa l-valuri Ewropej u mhux tkun taħt l-istati membri intkom inti u aħna ħaresna lejn il-konflitti ta' interessi, ħaresna lejn l indipendenza tal-kummissarji fidejkom biex tkunu kuraġġużi issa. Intkom sammejtu portafol tad demokrazija u tad demografija li jiena nsibu eh, tal-bisa eh, bħala feminista mbagħad għandna l-Kummissjoni li għandha l-ġejjini tal-Ewropa. Matul ismiħ tal-Kummissjoni dan il-Kummissarju laqas rid jitkellem dwar dan is-suġġett. Grazzi. Sinjura għandha kartal blu, għandek kartal blu. Mistoqsija taħt il-kartal blu għalik mis-sur Otox. Taċċetta? Inti qed Iva jew le? Iva, taċċetta. Le. Insab. Imħawda. Inti se taċċetta l-kartal blu mhux bil-fors ġi taċċetta. Iva, all right. Sur Otox, għandek il-kelma. Mikrofonu għal-kellim. Okay, let's move on. I did, let... Mela, nimxu l-qoddim. Mela. Mela. Nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna tal-li eh, taqtu għaxtajn. Sir kra għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Mela, ħadna nota li dan il-kommissjoni din il qed tissegwi eh, aġenda ta' xelluk liberali ħaġa tal-aġeb meta naraw ir-riżultati eh, eh, fl-elezzjonijiet fejn naraw li l-elezzjoni miexa fil-direzzjoni konservattiva u bekk il-politika tal-klima se tkun il-fokus tagħkom iżda skont l-istħarriċ in-nies ma jimpurtomx daqs kemm jimpurtawhom fuq il-migrazzjoni xogħolhom u l-ġejjeni ta' pajjiżhom u bekk inħossu li din il-Kummissjoni żgur li se se segwi dak li l-maġġoranza f'dan il-Kamra taħseb li hija ġusta, iżda dan mhux l-istess bħalma jħossu jew iridu l nazzjonijiet fl-Ewropa. U bekk irridu insomma għajnejna mill-viċin fuq dak li qed tagħmlu ma rridux li jkun hemm xi reliġjon eh, xellugi eh, liberali, aħna nibżaw li l-Kummissjoni se tispiċċaw eżattament f'dan. Is-Sur Epping issa għal-minuta. President, il ftehim aħdar huwa esperiment kbir li se jiġi mniedi minn din il-Kommissjoni Ewropea sal-2050 il għandna jkollna neutralità um, um ambientali. Iżda donna se, tkun l-ispiża valuta jiena ma smajt xej dwar dan il-Komissjoni għandha dokumenti jisom il-Bibja. Iżda hemmhekk jiena nara ċifra ta' 575 biljun euro li se, jintef u kull sena biex intlaħaq dan il-mira. Din il-mira u f'perjodu ta' 20 sena dana se jwassal għal 11,500 biljun. Jiġifieri tliet darbit il-prodott eh, gross domestiku tal-Ġermanja issa taf x'inhu x'inhu l-baġit tagħna, Signora President, min se jħallas għal dan kollu? Jiena eh, ma smajt xejn dwar dan. Forsi nista' niżvela sigrit huwa ċittadin, iċ-ċittadin se jħallas il-kont fil-gwad tal-enerġija eh, iżjed għolja, fil-gwad tal-ispejjeż u tat-taxxa. U fl-Olanda nista' nara li kullim kien fil-pajjiż għandkom kull għandkom ħafna persuni li qed jipprotestaw minn kull settur għax ma jistgħux iħallsu dawn il-kontijiet. Ek tista' tistenna, Sinja President. Sur Epping għandek mistoqsija taħt il-karta l-blu, Mr. Kukalis, inti se taċċetta? Tajjeb, Iva, nista' naċċetta. 30 sekonda, għandek il-kelma. Inti riferejt tal-ispejjeż għal New Deal, Green New Deal sal-2050 Ir-riċerka eh, reċenti u evidenza xjentifika turi li l-ispiża tal-inazzjoni fil-klima sal-2050 se tkun fit triljuni għandek idea kemm se tiswinna jekk ma nagħmlux dan il-pass eh, bil-Green Deal? Grazzi ħafna. L-aħjar ħaġa tkun li jinbidlu din dan il-ftehim eh, ekoloġiku, naħseb li għandna nżommu mal-enerġija nukleari wieħed mis-sorsi li huma tajbin. F'dan ir-rigward, naħseb li naf li hawn ħafna li ma jaqblux xor dan iżda importanti wkoll. Għandna nżommu l-gass ukoll, l-Olanda qed teħles mill-gass, iżda l-gass ma jagħmilx sar ekoloġikament. u mbagħad għandna l kwistjoni tal-biomassa. Il-biomassa mhix Eh, ekoloġika da' skemmet jgħidu il-ħodor għax jaqar mill-faham. Issa l-minuta il-kellim li jmiss. Signora President, eh, il-prezentazzjoni tiegħek kienet eċċellenti, inti wet kollox lil kulħadd, mhux lil kulħadd l-interessi partikolari lil l-opinjonijiet, pożizzjonijiet politiċi partikulari, inti titkellem dwar l-ambjent, għandna oppożizzjoni opposta, inti ma tkellimx dwar il-korruzzjoni, dwar id-drittijiet tal-ħaddiema, inti ma konvenċentinix dwar l-immigrazzjoni, inti insistejt fuq il-protezzjoni tal-promozzjoni tal-mod kif ngħixu fl-Ewropa, inti ma smajt ebda grupp politiku għajr għall-partit tiegħek il-PPE kif intqal mill-Sur President, il-PPE għandu President fil-Komissjoni mhux hekk inti għandek taqgħod il-parti differenti u m'intix kapaċi ta' dan fuq il-konfrontazzjoni ehm, politika nawguralek kull kuraġġ. L-Onorevoli Ġoxġi, issa, grazzi ħafna President, Signora von der Leyen, wara x-xogħol diffiċli illi illi fassat il-Kummissjoni messaġġ neġitali li neħejt warrab sistema ta' spiċċa daten tal-President tal kummissjoni aħna għandna nkunu kontenti tal-li inti fassalt il kolleġ tal kummissarji u illi għandek il- programm ambizjuż ħafna, iżda biex ikollok suċċess fl-aħħar tat-terminu tiegħek naħseb li jrid ikollok żewġ kundizzjonijiet li jitwettqu l-ewwel net trid terġa' tikseb il-fiduċja ta' ċittadini Ewropej billi saħħaħ l-istituzzjonijiet Ewropej inklużi l-Parlament Ewropew u naħseb li jkun pass bidu ġdid jekk tinvestiga xi ftit mis-suġġeriment ta' Sur Weber illi ju ressa fil-diskors tiegħu l-bieraħ. mbagħad id diskors u l-azzjonijiet il-pilastru soċjali għandu jissaħħaħ mhux biss il-paga minima, iżda differenzi li għandhom jitneħħu fl-Ewropa u anki il- tibdi tibdil klimatiku għandna naħsbu fuq u għandek eh, twieġe għal mistoqsijiet biex eh, tiġġielet il oppożizzjonijiet tax xettiċi li għandek kontrik. Grazzi għanna 15 il-persuna li jixtiequ jitkellmu taħt il-kaċ tiegħi u bħala eh, biex inkunu ġusti ma dawk li jirridu jizdedu il-lista jridu nagħlqu l-lista. Żgur li se jkun hemm id iżda iżda Ekk irrid ikun. Issa, l-Onorevoli Murrexan. Grazzi ħafna, President von der Leyen il nilqak hawnhekk fil-Parlament Ewropew u eh, kollegi aħna maqdin fi xogħol biex nresu l-aħjar politika għall poplu tal europej Forsi ma naqblux dwar dettalji iżda dan huwa xogħol li aħna għandna qudiemna u wieħed mill-istrumenti li għandna qudiemna huwa l-budget tal-Unjoni Ewropea għal għal snin li ġejjin. Sinjora van der Leyen, il-Parlament Ewropew jistenni segwenti. Rajna l-poplu tal-Ewropa ħarġu biex jivvotaw l-istudenti, l-bdewa, l-SMEs, dawk li jridu iżjed sigurezza, jridu iżjed fit-tibdil klimatiku. U għanna nkunu onesti mal-poplu, ma nistax namlu iżjed binqas jekk naqblu li l-Ewropa għandha tagħmel iżjed dan jkun rifless fil-budget tal-Unjoni Ewropea. U l pożizzjoni tal-Parlament huwa ċar il-prioritajiet ġodda, għandhom bżonn il-finanzi ġodda, Sinjor van der Leyen konvinċi maħna l-Konsil u l-Istati membri biex jirresqu l-flus għal dakollu. It-tieni, flima qasam għandna ninvestu, għandna nsibu bilanċ bejn il-prioritajiet antiki u dawk ġodda, il-bdewa u dawna u oħrajn kienu l-prioritajiet dejjem għalina mhux ta' bil-forsi rridu jibqgħu għandna ninvestu fil-klima digitali, digitali u oħrajn. U l-aħħar punt, il-budget kien importanti, iżda u għand urġenti wkoll. Għanna naħsbu flimkien biex eh, Diċembru fil-Kunsill Ewropew ikonna ftehim komuni dwar dak li qed nistennew mill-Ewropa u dak li nistennew il-budget. M'għandniex nistennew bid-diskussjonijiet eh, fuq il-ċifri għax dawk se jkun diviżivi l-ewwel ftehim politiku fuq dak li qed nistennew u mbagħad inresqu l-flus għal fejn qed fejn huma l-aspettattivi tagħna. Grazzi lesti naħdmu magħkom fuq dan. Sinjura Dalli, għal minuta u nofs. Grazzi President, jiena kontenta li l-lum qed nitkellmu ma' kummissjoni Ewropea li impenjata biex tressaq bħala priorità l-New Green Deal tal-Ewropa. Iżda dinja m'għandix tkun biss eh, titolari fil-gazzetti iżda għandha ssir realtà li tagħmel differenza pożittiva fiċ-ċittadini tagħna kull fejn ikunu kbar jew żgħar kemm ikunu l-istati membri tagħhom li nibdew programm serju ta' dekarmonizzazzjoni fejn iżżomm f'qalba tagħha l-armonizzazzjoni tal-indrizzi tagħna se ssaħħaħ il-kompetitività tagħna u l dan il-ftejm ekoloġiku Ewropew għandu jeleb il-miri tagħhom u jagħmlu rivoluzzjoni fl-industrija tagħna kif naġixxu kif ngħinu il-ħaddiema tagħna biex jiksbu ehm, ħiliet ġodda anki għall industriji tal-ġejjeni għandna industriju u negozji li qed iwettqu dan din trasformazzjoni li hemm bżonn li jsir u qed iħarsu lejn l-istituzzjoni tagħna l-impenji tagħhom għal soċjalisti demokratiċi il-ftehim ekoloġiku Ewropa huwa ta' opportunità biex niżguraw modell ekonomiku fejn l-impjegati jkunu fiċ-ċentru tal-politika tagħna, opportunità biex nżidu biex ikollna relazzjonijiet tajbin aħjar mal-Afrika pereżempju biex u fisħubi biex konna enerġija eżiet li ma tniġġix u li ehm, sostenibbli u tipproteġi l-benessri ta' ċittadini kollha. Aħna lesti naħdmu ma' Kummissjoni Ewropea u qed nistennew ħerqanin biex inkunu msejba fid-din trasformazzjoni biex nuru bisħeħ il-ċittadini tagħna kull fejn ikunu li proġett Ewropew huwa ħaj, u ħaj u memli b'enerġija. l li għazmani issa. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi. L-Unjoni Ewropea tiffaċċa sfidi kbar fil-ġejjeni, xiftit minnhom huma ta' teddida, oħrajn huma ta' opportunità. Aħna ma nistgħux nibqgħu fejn qegħdin weqfin u nażlu li ma naġixxux f'dawn l-għażliet għandna nażlu nażlu din l-Ewropa l-ammont enormi ta' rekordi li ħarġu ehm, jivvotaw fl-edizzjonijiet juri li iċ-ċittadini ehm, għandhom fiduċa fina u minnaħal l-oħra għandna qed jistennew li aħna nagħtuhom riżultati sodi u bekk il-Kummissjoni Ewropea trid tibda taħdem kejn se jkun malajr biex inkunu nistgħu il-wet u l-weda tagħna biex ikonna Ewropa jsieb saħħitha illi taħdem għal-nies għall-popli tagħna. Dan ix-xogħol mhuwiex żgħir irridu niġġieldu t-tibdil klimatiku, irridu niżguraw li konna ekonomija Eh, sabli, inkunu innovattivi, il-leġenda digitali, iżda nħarsu wkoll l-istat ta' dritt, niksbu kontroll fuq migrazzjoni u natu sigurezza f'dinja instabbli fejn ma nistax noqogħdu dejjem fuq l-alleanzi antiki tagħna u bekk inħeġġeġ il-Kummissjoni Ewropea ġdida biex tibda taħdem flimkien bir-Renew Europe biex ikonna riżultati għal-ġejni tal-Ewropa li tkun prosperuża. Sinjura, jiena mat-tim tagħkom u jiena kburi li fejn qed nara l-kompożizzjoni tat-tim tiegħek, jiena nittama li nistgħu naħdmu nibdew naħdmu flimkien għal-rinnovazzjoni tal-Ewropa. L-Onorevoli Eckhout issa. Thank you very much and uh, Madam President-elect, thank you very much for your... Grazie ħafna Grazzi tal-prioritajiet. It-tajbin naħseb jien u aħna nixtiequ naħdmu magħkom fuq dawn il-prioritajiet u aħna għandna tħassib tagħna u ġew elaborati diġà minn Ska Keller fuq il-stat tad dritt fuq id dimensjoni soċjali tas-suq intern tagħna anke fuq it-trattament tar-refuġati fl-Unjoni Ewropea u barra mill-frontieri tagħna dan huwa tħassib hawnhekk aħna maħniex sentuk ġed battal imma aħna se naħdmu magħkom fuq il-Green Deal fuq digitalizzazzjoni biex il-fatt niżguraw dawn il-komunikazzjonijiet u fuq il-Green Deal aħna nistennew komunikazzjoni f'temp ta' eh, ġimagħtejn imma nistgħu noħorġu bir-riżultati. Imma għandna bżonn ta' leġiżlazzjoni biex tassew inbidlu l mod ta' xin tagħna fil-limiti tal-frontieri planetarji tagħna. Din hija d-direzzjoni nixtiequ u aħna se naħdmu fuq il-liġijiet li jiġu iktar tard u hemmhekk nistennew azzjoni ta' veru. Pereżempju l liġi fuq il-klima, is-sena d-dieħla l-aħħar opportunità li se jkollna biex inkunu nistgħu nollu l-ambizzjoni tagħna qabel ma tibda Pariġi ħan użaw eh, din l-imbottatura biex tassew inkunu nistgħu naħdmu flimkien. Issa is-sur Anumans għal minuta. Grazzi ħafna, President. Bisis kollegi, President Juncker u President von der Leyen jippreżentaw immaġni. Immaġni illi hija pjuttost imċajpra, griża, xi ftit jew xejn turtana. Imma rridu niffokaw fuq il-fatt illi hija l il firmatarja ta' politika pjuttost tax xellug. Edha hemmhekk biex tippromovi l-federaliżmu illi se twassal għat-tmiem tal-Unjoni Ewropea dan huwa f'kuntrast ma' ħafna xoqqat ta' ċittadini Ewropej. Nittamaw illi nkunu nistgħu nikkonvinċukom ta' dan u niġġieldu kontra din il-koalizzjoni xejn bilanċata. l-Unjoni Renju Unit renju Unit se jħalli l-Unjoni Ewropea u aħna qegħdin naraw anki t-Turkija li qed ixxekkel il-ġestjoni tal frontiri tagħna u falli u wkoll il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn ir-riformi, għandna bżonn din il kummissjoni biex toħroġ bir-riżultati u għalhekk se jkollkom bżonn taħdmu ħafna biex taqdu din l-Unjoni frammentata u jkollok maġġoranzi fuq il-politiki fuq affarijiet importanti ħafna bħal għajxin Ewropew, soluzzjonijiet fuq sigurtà interna, ġestjoni tal-migrazzjoni u l-ekonomija u għandna bżonn immexxu bl-eżempju li nagħtu fuq drittijiet tal-bniedem għandna bżonn illi nkattru l-postijiet tax-xogħol u nħarsu l-ambjent u niżguraw li l-Ewropa tibqa' kompetittiva. Din hija sfida kbira u nittama li nkunu nistgħu nilqawha. Dan huwa mument tajjeb ħafna li jkollna President Mara tal-Kummissjoni, safraġett Alice iskowl qalet qatt mu se jkun hemm ordni ġdid sakemm in-nisa ma jagħmlux parti minnu. Jiena nittama sna President li jien u t-tim tiegħek se turuna kuljum illi inti l mara ideali għal dan ix-xogħol għal din il-bidla u nistenna bil-ħerqa li naħdem miegħek. Thank you for one minute, Mr. Gushmo. Grazzi ħafna għal minuta u nofs sur Gushko. Sinjura van der Leyen, eh, din il-Kummissjoni ma t għal problemi tal-Unjoni Ewropea dak kollu li huwa negattiv mhux se jinbidel u dak u, u dan se jmur għall-ar dejjem se jgrava ruħu. Il-politiki jibqgħu jkunu l-austerità u l-għażla tal-Viċi President tal-Ekonomija sinjal ċar ta' din il-priorità. Għandna bżonn nerbu l-austerità il-politika ta' koeżjoni suġġett għat tnaqqis brutali fil-Kummissjoni l-ġdida li se tappoġġa. Għaldaqstant, qegħdin issaqsu għal risorsi addizzjonali għal politiki ġodda imma ma ġewx preżentati lilna kif suppost. Ħafna kliem imma fl-aħħar mill-aħħar klim firaħ. Għanna bżonn ngħinu l-pajjiżi biex jagħmlu riformi strutturali biex ikun jistgħu jitbedu mill-awsterità. Il-biċċa kbira ta' dawn il-membri fil-Parlament Ewropew jippreferixxu mblukkar ta' ħames snin. M'hemmx tama, m'hemmx bidla, m'hemm xejn illi mobilizza dan il-Parlament biex jopera għal ġid. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Harris. Nixtieq nirringrazzja l-President tal-Kummissjoni talli qalet illi hija rimejna tixtieq tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li ngħidu din hija rivelazzjoni eh, devastanti għal kawża tal-Brexit. L-Unjoni Ewropea wissiet li se tieħu azzjoni legali kontra pajjiżi għax aħna nirrifjutaw in-nominaw kummissarju, ma għaliex aħna wara kollox se nitilqu u diġà kellna Kinnick u Mendelson li użawha bħala opportunità biex ikollhom ġid huma ta' xi miljun euro huma federalisti aħna ma rridux nagħmlu hekk u niddefenduhom imma huma biss jaħsbu fuq ġildhom u għalhekk deċiżjoni minn pajjiżi li tikkonferma li aħna se nitilqu mill-Unjoni Ewropea u ftakru jekk Eh, din kawzakom wis eh, eh, nirritawkom wis tistgħu dejjem tibatuna għal barra tkeċċuna qabel il-waqt. Grazzi ħafna Sinjura Harris żewġ punti forsi sorpriża għalik jiena rimejn wkoll nixtieq nibqa' fl-Unjoni Ewropea u t-tieni ħaġa taċċetta blue mis-Sur Smith. Sur Smith jekk jogħġbok għandek 30 sekonda. Iva, grazzi ħafna President Jiena grata l-Sinjura Harris id dan huwa obbligu legali għax il-komunità hija bbażi tal-ġustizzja u bilfors ir-Renju Unit għandha taħtar komissarju għax għandha gvern irresponsabbli dan huwa ksur tar-reġijiet. Aħna għandna l-privileġġi ma nimmaġna li jien stess favur illi iċċedi s salari u l-allowances għal ħin żmien li qiegħda hawnhekk int sakemm m'għandekx kummissarju. under Skont il-liġi tar-Renju Unit ma nistgħux nagħmlu hekk matul il-perjodu ta' elezzjoni eh, matul il-perda u raġuni oħra hija għax għandna bżonn niwiġbu għal pubbliku Brittaniku aħna ma nwiġbux għal liġijiet Ewropea minni ċara fl-2016 meta votajna biex nitilqu mill-Unjoni Ewropea. Imma grazzi ħafna għal minuta u nofs il-Sinjura Monseħa. Grazzi ħafna President, President von der Leyen, aħna nitolbu l-Kummissjoni tkompli taħdem għall-Ewropa iktar b'saħħitha maquda u sigura. B'saħħitha biex tkun tista' eh, tikber, toħloq postijiet tax-xogħol u biex istat ta' dritt eh, jilqa għal federaliżmu u għat teddit kollu u sigura għax aħna għandna bżonn inħallsu l-frontier esterni tagħna nġildu kontra terrorizmu biex ikonna demokrazja madwar id-dinja għanna bżonn ukoll Ewropa ferm miktar utli għaċ-ċittadini kollha. Għanna nitolbu l-Kummissjoni l-ġidda biex tkun utli biex iż-żgħażagħ ikollhom opportunitajiet biex imprendaturi l-SMEs jkomplu jħolqu postijiet tax-xogħol għax ix-xogħol l-aħjar politika soċjali biex ma nħallux il-ħadd barra jew lura u għalhekk għandna bżonn immigrazzjoni legali, bżonn ikunu utli biex nilqgħu l-isfida demokratiku demografiku tal-kontinent antik tagħna u nħarsu d-dinja rurali u nindefendu wkoll is-sajt u l-bidja. U għalhekk aħna għandna bżonn inkomplu nkunu ambizzjużi fit-tibdil fil-klim fil-ħarsien tal-klima, fil-ħarsien tal-planeta tagħna, fid-diġitali biex ikonna Ewropa kompetittiva, bżonn nkunu utli u għalhekk l-Ewropa tkun iktar b'saħħitha viċin il-persuni, l-Ewropa tal-ogwaljanza għandha bżonn ta' iktar Ewropa, iktar viċin il-poplu, inqas burokrazija u maqudin u biss inkunu nistgħu noħolqu din l-ispazju ta' progress madwar id-dinja ta' libertà u ta' ħelsien ta' ġustizzja u għalhekk nittamaw il-President u t-tim tkun tista tinrisponda din l-ambizzjoni u għandek il-sosten tal- tal-Parti Spanjola eh, tal-PPE. Grazzi ħafna dawn mill-elezzjonijiet eh, ħdimna sew biex naslu fi qegħdin illum u jiddispeċini nifallejna milli wiġbu eh, għall-impenn